Okay, well, welcome everybody. Uh... Nilqa l-kulħadd, merħba. Għandi ftit avviżi tal-President qabel ma nibdew ix-xogħol tagħna. L-ewwel net formalment nixtieq ngħid jekk nistgħux nadottaw l-aġenda mhux qed nara ġezzjonijiet mela adottata. L-avviżi se nagħmluhom fl-aħħar tal-laqa għal raġunijiet ovvja li xrid nibdew minnu fih għax-xogħol tagħna mal-Ministri Sodisfatti ħafna li qed nċivu fostna lill-Ministri tal-Finanzi tal-Franza u l-Ġermanja li ġa kellna dialogu ekonomiku mal-Ungarija, l-Belġu u Spanja u issa nistgħu ngħidu li dan l-istrument ġdid biex nsaħħaħ il dibattitu ekonomiku fuq il-governanza ekonomika fuq livell Ewropew miexi fi triq it-tajba. Għadna t-nistennaw li jkollna l-President tal-Eurogroup lura Flekon u ftit moment ilu l-qajt rċivejt konferma li l-Ministru tal Finanzi tal-Italja ħieġi flekon l-21 ta' jannar. Fuq il-mistoqsijiet u l-tweġibiet, il-gruppi politiċi diġa taw l-ismijiet ta' minn ħajtkellem għal kull ħin li għanna dispożizzjoni tagħna għanna l-ħin stabilit forsi xi kelliema jkollna naħħuhom jekk ma laħqux, il-lista li tfaslet mill-koordinaturi u sostituti u hemm epiż oħrajn skont il-regola hont. Nfakkarkom l-koordinaturi eh, sostnu dan minn ġdejt u jridu ħin ta' 5 minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet. Nitqattaw 5 minuti għal mistoqsija ma jkollokx ma jkollkomx tweġiba. Ħansabbat il-martell meta naslu għal erba minutu nofs biex bekk ma jkollix għalfejn qed ninterrompikom għal xejn xejn u din twissija likom l ħin qed jiskadilkom. Jekk iġobkom indikaw ukoll liema eh, liema ministri qed tirrivolġu fil-mistoqsijiet tagħkom u żommu mal-ħames minuti u mhux tagħmlu mistoqsijiet għal żewġ ministri f'daqqa għaliex inkella ma tiksbux it-tweġibiet kunu mirati kemm jista' jkun, skużawni li mhux nkun inkun daqshekk ehm, manieri tajba, ma għandna dawn din l-aġenda memlija u rridu nżommu mal-ħinijiet. Massimu ta' seba' minuti l-arloġġ ħajkun qed jidher u tistgħu tarawh quddiemkom. Skużawni li qed noqgħod nkun wisq ehm, stretta ninstema imma dawn huma regoli ta' dan il-kumitat. Ikantkom xi elementi resquhom il-min għandkom tresquhom. Naħseb is-sur Xoble jitkellem l-ewwel Wolfgang jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Grazzi, kollegi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom. Grazzi ta' din l-opportunità biex niltaqa' mal-Kumitat Ekonomiku Monetarju u biex ikollu diskussjoni ma' dan il-Kumitat biex nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-Ġermanja u biex nitkellem ukoll dwar dak li qed jiġri fil-Eurogroup u fl-Unjoni Ewropea. Natajt ħin għal-kelma u nipprova niprofilkom informazzjoni fiħdan dal-ħin. Fuq situazzjoni sitwazzjoni tal-Ġermanja l ewwel nett nixtieq ngħidilkom li anke f'pajjiżna l-iżviluppi ekonomiċi bħal dawk tal-Ewropa finħawi oħra fid-dinja m'għadhomx l-istess. L-ekonomija majnat sa ċertu punt Ġimala diet adottajna l-budget nazjonali għal-2012 u adottajna deċiżjoni fuq dak il-budget. U din is-sena niltaqgħu ħanżommu mal-rekwiziti tal leġislazzjoni sekundarja Ewropea, jiġifieri nżommu mal-limiti budġetarji tagħna, mbagħad fuq kwistjonijiet varji kollha nagħmlu l-istess u anke fir-rigward l-emendi fuq l-iżbilanċi dwar kellna rapport tal-Kummissjoni u dan jitkellem propju fuq din il-kwistjoni ta' żbilanċi u l-eżammejna ma' dan ir-rekwiżit ukoll. Dak il-kumment li staqt nagħmel fuq is-sitwazzjoni fil-Ġermanja. U nżomm il-kummenti tiegħi fuq dan fil-Ġermanja kellna ħafna dibattitu forsi hux possibbli li naqsu d-deficit tagħna iktar malajr. Kellna dan id-dibattitu imma nista' ngħid li mod ġenerali fir-rigward il-pass ta' tnaqqis tad-deficit aħna qegħdin fi triq it-tajba. Nindirizzaw ukoll l isbilanċi hawnhekk fl-Ewropa u nippruvaw innaqsuhom għal darb'oħra naħseb li strutturajna pass tajjeb u mxejna fi triq it-tajba b'mod korrett. Fil-livell Ewropew dawn l-aħħar ġimgħat ħadna deċiżjonijiet importanti, passi importanti, per eżempju l-ftehim fuq il-pagament ta' tranċ li jmiss għal Greċja, bħalma tafu kien hemm ftehim fuq dan, u fil-Ġermanja id-dibattitu ma tantx mexa ħarir imma l-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa lejn l-emendi għal MOU mal-Greċja u ridna kellna bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament tagħna u kien hemm appoġġ wiesa mill-gruppi politiċi kollha li fwieħed kienu favur l lokazzjoni ta' tranċ li jmiss għal Greċja. Kien hemm ftehim mal-punt individwali kollha f'dak il-pjan u għal darba oħra mhux nqod nidħol fid-dettalji ta' dan il-pjan iżda ġie approvat. Fuq dawn il-kwistjonijiet, dak li dejjem inħabtu wiċna miegħu u mħasbin u forsi tajjeb li nagħmel dal-komment ġenerali bħala sfond, aħna konvinti konvinti li fir-rigward il-problemi li qed naffaċċaw mal-munita unika tagħna u l-Unjoni Monetarja Ekonomika fl-Ewropa nistgħu nsolvu l-problemi pass wara pass u għal kull pass u dan japplika u kolla dibattitu li ser ikonna fleko finada, il-supervizjoni bankarja fl-Europa, per eżempju, importanti li aħna Nisguraw li d-differenzi li aħna għandna bejn is-17 stat membru li formaw parti mill-Munita Unika u l-10 stati membri l-oħra li mhux parti għalissa mill-Munita Unika ma rridux li nkabru dawn id-diskrepanzi. Naħseb li tajjeb li jkollna approċċ b'tali mod li l-10 stati membri l-oħra, speċjalment dawk li jixtiequ jidħlu fiż-żona euro, ma jkunx pass iktar diffiċli għalihom biex dan jagħmluh. Nafu li għanna kustjoni diffiċli u dan ħejġu dibattuti għada fl-ekofin. Nitkellmu dwar supervizjoni bankarja, per eżempju, fl-Europa u aspetti oħra li ħanżommu f'moħna. Irridu nsolvu problemi pass wara pass biex nelbu l-problemi fi rigward il-monita unika. Nixtieq nitkellem fuq żewġ partijiet fuq dan l-approċċ. L-ewwel nett irridu nsolvu l-problemi u biex nagħmlu dan nistgħu nadottaw miżuri li jadottaw situazzjoni biex bekk niksbu progress fl-istati membri individwali. dim il-Bundestag Ġermanis nar il-ġimgħa tkellimt dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja u semmejt dak kollu li għamlu l-Greċja u l-miżuri kollha li ttieħdu l-progress li kisbu l-Greċja fir-rigward il-kompetitività makroekonomika fil-Greċja. Diġà kisbu ħafna u tkellim dwar dan. Eħtieġa hija li jkompli jimxu f'din id-direzzjoni iżda naħseb li triq li ħadu hija triq tajba. Xi ħaġa li jridu jkomplu pass wara pass u rridu nżguraw li nagħmlu l-affarijiet tajbin u mhux nagħmlu affarijiet ħżiena fi żmien ħażin. Irridu nagħtu pariri tajbin hemm il-kwistjoni tal-periklu eh, morali wkoll xi ħaġa rridu nżommu f'moħħna hemm miżuri strutturali li rridu jittieħdu rridu naqsu d-deficit ukoll u dan ovvjament rrid jiġi aċċettat u ser jiġu aċċettati biss jekk ikollok pressjoni biex l-azzjoni titwettaq. L-affarijiet mixin il-qoddim u naħseb dan japplika wkoll għal fiduċa fis-swieq finanzjarji tagħna. Id-dejn sovran ġien rikonoxxut bħala sogru ewlieni minħabba l-inċident ta' Lehman Brothers, imma ovvjament fiż-żona euro dan ir-riskju qed jitqis bħala ikbar meta mqabel ma' nħawi oħrajn, anke jekk hemm pajjiżi li għandhom livell ola ta' dejn meta mqabbel mal-GDP. Kwistjonijiet huma komplikati ħafna u anke l-istrutturi f'dan l-Unjoni Ewropea u nargumenta wkoll li anke fir-rigward l-Unjoni Ekonomika u Monetarja għandna regoli komplikati u l-parteċipanti tas-suq jistgħu jkunu konvinti li aħna mixjin fi triq it-tajba bil-mod il-mod. Mhux kollox f'daqqa, nafu li rridu nimxu pass pass u jekk irridu qafas aħjar ta' deċiżjonijiet nistgħu nserħu fuq it-trattati li għandna u nimxu pass pass fuq dan fuq din il bazi Dan hemm nifdaw l-aħħar sentejn bi trattat fiskali, bi tupek bi sixpek, bi semestru Ewropew, dan hemm Imma fl istessin ngħid li meta nġu għal kwistjonijiet aktar ehm, gbar, iktar bidliet istituzzjonali gbar, jista' jkun hemm bżonn ta' bidla fit-trattati. Il-Gvern Federali lest li jagħmel dan, ma nistgħux noqgħod nistennew wis, irridu nsolvu l-problemi tagħna, u għalhekk importanti li jkollna approċċ pragmatiku għal dan l-affarijiet. Aħna konvinti u għaw ndur biex nasal għal diskors ta' luq tijaj il-politika ta' tkabbir sostenibli għawnek fl-Europa. Rridu nżommu f'moħna li għanna sfidi globali. Imma biex niksbu dan, rridu nizguraw li konna politika finanzjarja li tkun ukoll sostenibli. Dem prekondizjoni anke kien nżommu f'moħna xejri differenti, nżommu f'moħna li għanna situazzjonijiet fil-pajizi emerġenti u pajiziet jizviluppaw, u anke kien nżommu f'moħna il-piramida soċjali li għanna fil-pajizi. Jekk aħna rritu konna rwol ma' xej, anke fl-innovazzjoni nistaw nimxu l-qoddim. Naf li jem tentazzjonijiet, rridu res u pressjoni biex naqsu id-dejn nżidu nkomplu mixin f'din id-direzzjoni u anke fir rigward il-politika monetarja fl-istess ħin irridu nagħtu ħarsa lejn dan flimkien mal-bidliet strutturali. L-affarijiet jimxu id fit u naħseb li rridu nimxu f'din id-direzzjoni. L-istess bħalma konna nagħmlu f'dawn l-aħħar sentejn u nofs prattikament. Grazzi. Grazzi, tajt il-President, grazzi u minnajr ma naħlu aktar ħin nkomplu issa mux għetnajt li klim eh, fil-ħalam li qed naħlu l-ħin klim tajjeb. Imma issa nisimgħu mill-Ministru tal-Finanzi ta' Franza, Pierre. Grazzi, Signora President, Ministru, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal istadina l eh, b-sodisfazzjon kbir, opportunità tajba ħafna li hija biex niġi hawnhekk dim il-Parlament Ewropew. Fil-fatt jiena kont Viċi President għal periodu qasir u naf li il-kom tagħmlu xogħol siwa ħafna fil-Parlament Ewropew fi żmien tan diffiċli għaddejjem minnu. Minkejja li kelli ngħaddi minn għal ruol ieħor ma nsejx ix-xogħol li nittamlu hawnhekk bħala parti mill-sfond tal-esperjenza personali tiegħi. Insemmi s-sitwazzjoni ta' Franza mbagħad ngħaddi livell Ewropew. Is-sitwazzjoni nazzjonali l-ewwel Dejna il-mandat tagħna melux, bbażajna strateġija fuq tliet pilastri, l-Ewropa, l-kompetittività, nipprovu nagħmlu korrezzjonijiet tal-isbilanċi li mbagħad nafu li hemm pereżempju problemi bħal 10% qatt bħalissa tkabbir ilu jonqos għal ħafna snin u differenza mill-ħbib Ġermaniżi tagħna dejn pubbliku tagħna laħaq livelli kbar ħafna Abbażi ta' din id-dijanjosi għandna bżonn ekonomija soda bir-riżorsi tajbin imma rridu niżguraw li l-kwistjonijiet tal-kompetittività li naqset dan l-aħħar nerġgħu nreġu għal għalina. Fuq id-dejn, dan importanti u kruċjali biex il-Franz biex Franza tkun tista' tiddeċidi fuq il-triq li tittieħu fil-ġejjieni. Irridu naqsu d-deficit tal-3% tal-GDP sal-2013, nipruvaw namlu dan eh, iktar tnaqis sal-2014 u nibqaw mixjin lejn l-2017. Dawn l-aħħar sitt xhur preżentajna numru ta' bots ta' leġizlazzjonijiet, sitta fil-fatt, tnejn huma f'idejn il-Parlament biex naraw x'riżorsi nistgħu naraw u biex nżommu fl-istess ħin il-ġustizzja soċjali. It-tieni pilastru tal-istrateġija tagħna hija l-Ewropa. Nimxu id fit mal-msieħba ġenerali tagħna għalhekk kuntent li jatawn fuq l-istess panel ma' Wolfgang Schuble u naħdmu fuq erba' prioritajiet. L-ewwel net li jkun hemm riżoluzzjoni tas-sitwazzjoni u problemi fi pajjiżiet li jinsabu f'diffikultajiet. Deċiżjoni per eżempju tal-Greċja, tal ġemali li għaddit, kien hemm triq twila biex naslu għalija, iżda Arafna l-sforzi li għamlu fil-Greċja u anke għal-żona euro għaliex tippermettina noħolqu sitwazzjoni fejn nistgħu l lura l-fiduċja ta' ċittadini tagħna. It-tieni priorità hija l-Unjoni Bankarja. Qed ħarsa lejn ir-regolament finanzjarju nafu li nuqqas ta' regolamenti kienu fil-qalba tal li waslu għal kriżi rridu qasam bankarju b'saħħtu u rridu nindirizzaw ukoll id-dejn sovran. Aħna rridu nimxu l-qoddim biex nimplementaw dawn l-affarijiet sal-2013. It-tielet irridu nħarsu lejn il-patta tkabbir. U l-aħħar pilastru tagħna mbagħad huwa l-kompetittività. Il-Prim Ministru, il-President, dan l-aħħar ħabru patt tal-produttività u tkabbir li fil-fatt ħajkun imħabbarada Eh, dan għandu jipermetti l negozji jinvestu aktar bil-bosta għal-ġejjini. Hemm ir-riformi tant meħtieġa għas-suq tax-xogħol, nafu li hemm ħafna problemi relatati ma' dan il-qasam fi Franza u jekk dawn l-affarijiet nagħmluhom kollha flimkien inkunu nistgħu naqdu rwol importanti fl-Ewropa u nerġgħu nirkupraw dak li tlifna fir-rigward il-kompetittività. Issa fuq iż-żona euro. U rwol li l-Ewropa għandha fil-proġett tagħna. Irridu niddistingwu l-affarijiet. Iż-żona euro hija struttura tajba ħafna straordinari ma għadha proġett li għadu man temx. Hemm il-mekkaniżmu ta' stabilità, hemm il-kwistjonijiet li għadhom pendenti, diffikultajiet li qed jaffaċċaw l-istati membri differenti, problemi li jvarjaw minn stat membru għall ieħor u problemi fuq il-veloċità ta' kemm jittieħdu Eh, malajr deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Għalija hija problema tal-kriżi, il-problema tal-integrazzjoni, ma konniex qed naġixxu daqshekk malajr. U għalhekk irridu ntemmu il-proġett Ewropew jkollu eh, zona euro li tkun saħħita jrid ikolla lodot biex dan tkun tista' twettqu. L-ewwel net aħna nissuġġerixxu li fir rigward ir-riżorsi propri hemm differenzi ma' vis-à-vis l-27 stat membru, kwistjonijiet bħal eh, l-indirizzaw l-qasam soċjali, l-indirizzaw l-qatt fil-żona euro, mbagħad anke nsemmu l mutwalizzazzjoni tad-dejn fuq il-livell taż-żona euro. Dan irdu ħarsu lejh kwistjonijiet ukoll mal-budget. Dan qed jimxi id fit ma' żieda fil-kredibilità demokratika ta' zona euro. Minnaħa għanna l-kwistjoni tal-Parlamenti Nazzjonali iżda mbagħad irridu toħarsa u wkoll lejn ir-rwol tal-Parlament Ewropew. Dan qajjem ftit jimilu wkoll. Għala m'għandniex kumitat tal-membri elett mill-ċittadini tal-Ewropa għaliex huma għandhom kollhom rwol leġislattiv importanti li għatu ħarsa lejn il-budget Ewropew Naħseb fuq medda medja ta' żmien irridu nħarsu lejn l-aspett eżukattiv fiż-żona euro għandna bżonn ikolna ministru li b'xi mod indirett jew dirett jindirizza l-problemi li hemm li qed jiffaċċaw kuljum iċ-ċittadini Ewropej. Fuq il-ISM u l-miżuri l-oħra ta' żona euro jekk aħna rridu li tassew jimxu l-qoddim, rridu jimxu li jkunu jistgħu jaħdmu tajjeb Irridu niżguraw li jkun hemm il-mutwalizzazzjoni tad-dejn pereżempju. Wolfgang stess qal li ser ikonna nagħtu ħarsa lejn bidlit ta' trattat forsi mhux kontreħ bħala prinċipju iżda rridu naraw kemm fadlenna ħin. L-ewwel irridu nindirizzaw problemi l-aktar jaħarqu u mbagħad naraw il-problemi fuq medda itwal ta' żmien biex nieħdu dawn il-passi u jekk nieħdu dawn il-passi nkun nistgħu nreġgħu lura l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Fadlinna x'naqtfu rridu nxamru l-kmim nindirizzaw il-problemi inizjali inna niddiskutu minn settembru jkun opportunitajiet oħra, per eżempju l-elezzjonijiet Ewropej fl-2014 li jtina zmin sen sena fil-fatt biex niddiskutu dwar proġett għal ċittadini Ewropej mbagħad nkunu nistgħu natu l-mandat l-Parlament, mandat meħtieġ biex isolvi l-problemi għal-futur. Bek nkun istaw naħdmu bil-spiritu ta' solidarieta minn François Hollande u l-gvern kollu tiegħu. Grazzi. Thank you very much. We'll move. President, grazzi ngħaddu mill-ewwel għall mistoqsijiet fisem il-PPL u net Pablo. Grazie, Presidenta. Mi pregunta es para el ministro Schaule. Grazie. Eh, Sur Schaule il-mistoqsija lejh l-ewwel jiena minn Spanja u vis a vizavi eh, Franza hemm diffikultajiet ta' ċertu kumpaniji relatati mal-prezzijiet. Fi Franza kważi hemm fondi jew eżenzjonijiet li jenti jena tawal xej bxej u dan ikollu distorsjonijiet fuq il-kompetizzjoni. Aħna rridu unjoni bankarja menti x'taħseb tridu mandat biex ikolkom negozjati mal-Parlament Ewropew li diġa' esprima ruħu ċar il-President fil-fatt meta kellna r-rapport tisin. X'elementi temmen li jkunu ewlenin għal ftejn biex ikun hemm mandat mal-Presidenza Ċipriotti? Wolfgang, naħseb li din kienet referita għalik. Grazie tassew. Dwar is-supervizjoni bankarja jidher li li hemm żewġ kwistjonijiet li aħna għandna nindirizzaw. Nittama ma nistax inkun żgur imma nittama li għadha naqblu dwar mandat fih dan ekofin. L-ewwel kwistjoni hija dwar il-gvernanza. Aħna nemnu illi meta nindirizzaw il-gvernanza huwa importanti immens li nżommu f'maħna żewġ punti li nasemmejt qabel irridu niddefendu l-indipendenza tal-ECB u għalhekk neħtieġu li jkollna namlu differenza f'dak li għandu xaqsam mis-supervizjoni u il-politika monetarja aħna neħtieġu regoli u regolamenti li permettu li dawk il pajizi li mhumiex membri ta' żona euro din xaġa li diġant ntqalet mill-kapijiet ta' stat u gvern irridu li aħna natuhom trattament ugwali biex huma jkunu jistgħu jieħdu sem. Issa jekk għadha u ser insibu soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet jiena ma nafx ma nistax imbassara din. It-tieni kummenti li nixtieq nagħmel bħalissa. L-impressjoni tiegħi hija din. Stennijiet. Stennijiet fir rigward ta' supervizjoni bankarja u l-finanzjar tal-kumpaniji. L-istennijiet naħseb li huma xi ftit għoljin żejjed. U importanti li niftakru li d deċiżjoni li ttieħdet fid-29 ta' Ġunju mill-kapijiet ta' Statu Gvern kienet tgħid illi fir-rigward ta' supervizjoni bankarja hekk kif nibdew naħdmu biha hekk kif din tkun funzjonali ikun hemm rekwiżiti ġifieri separazzjoni bejn ir-riskju tal-fondi pubbliċi u wkoll il-banking permezz ta' rikapitalizzazzjoni diretta bankarja u rekwiżit ieħor fir-rigward tal-ISM. Aħna qbilna dwar dawn u għalhekk ser ikun hemm rikjesta għal rikapitalizzazzjoni tal-banek mill-istati konċernat u mbagħad ser ikun hemm programm li jiġi maqbul ma' dan l-istat. U din mhijiex ħaġa nistgħu nwarbu ovvjament u importanti illi nżommu u dimajnejn l kwistjoni tal-veloċità il-kapacità tal-ISM fir-rigward tal-rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek fl-Ewropa kollha kemm hi sabiex timxi veloċità jekk taħsbu dwar il-borra li tista' ddub, il-borra mhux se ddub malajla fl-alpi u laqas fi bnadi oħra. Irdu naraw ser ikun hemm disponibbli sal-2014 ejjew naraw il-kriżi bankarja tal-2008 naraw x'tallimna, x'esperjenza ħadna. Fil-Ġermanja l-iskop kien l-istess tal-kapitalizzazzjoni bankarja u dak iż-żmien il-kapital li kien disponibbli kien bħal firewall, firewall għall-istabilizzazzjoni, imma ma kienx disponibli għall-istati membri u għalhekk huwa importanti li ma jkun nistennijiet għoljien wis. Pablo? Fil-qosor. Għad fadalli minuta. Ġara darba jinstab ftejim u jiena nittama illi il-presidenza tikseb il-mandat tagħha il-ġimgħa d-dieħla ħna nkollna unjoni bankarja aħna sirin nkunu nistgħu nirikapitalizzaw il-banek b'mod dirett. Naħseb li dan għattu qabel, le, le, mhux immedjatament. Mhux direttament, l-ewwel neterdu naqblu dwar il-mandat. Mbagħad, Meta dan isir ikonna l-proċess leġislattiv li jrid jiġi finalizzat u dan jieħu l-ħin tiegħu. Imbagħad irridu nibnu din il-kapacità biex tkun tista' tagħmel supervizjoni bankarja u ġala darba din tkun qed taħdem u dan ser jieħu il-ħin ser ikun hemm iva possibilità l kapitalizzazzjoni minn ġdid diretta imma għal darb'oħra wieħed irid jissodisfa ir-rekwiżiti għal pagamenti mill jessem u dan ser ser ikun hemm supervizjoni tiegħu. Dan irdu nżommu u dimajnejna li jekk le ser ikonna stennijiet illi ma jitwetqux. Spanja ma tistax tkompli tistenna daqshekk fiħdan l-Eurogroup. Il-kapitalizzazzjoni bankarja mbagħad tista' ssir possibbli mill-bluzu tal-ISM vaja l-Istat Spanjol. Li ngħidu illi l-banek ser ikollhom aċċess immedjat dirett għall-ISM naħseb illi hija stennija xi ftit esaġerata. Grazzi. Darba li jmiss se nħallu l-arloċ b'għaddej biex nkun nafu kemm dom tista' fisem l-essendi Eliza. Il-mistoqsija tiegħi hija wkoll għal eh, sur xogħol. Grazzi tal-li seħibt unek hawnhekk illum għandi tliet mistoqsijiet. Osra ħafna l-ewwel nett. Il-Ġermanja irrispettat immens il-bażi legali tal-interventi kollha u jiena nixtieq nistaqsik jekk kellek xi problemi dwar il-bażi legali tat trojka illi bħalissa hija attiva f'xi stati membri tal-Unjoni Ewropea. It-tieni mistoqsija. Aħna għandna rizultat li ma konniex qed nistennew tal-passi li qed nieħdu jidher illi uħut mill-kalkoli mill-indikaturi huma żbaljati uħut mill-istudji qegħdin jgħidulna issa il l-bażi legali illi aħna għandna jekk nużaw il-marġni kollu disponibbli għal six pack u l kompet fiskali jekk dan nagħmluh aħna nistgħu niksbu riżultati aħjar. U aħna ser inkunu nistgħu nieħdu aktar ħin biex nitrattaw kwistjonijiet ta' disċiplina budgetarja. Inti taqbel hawnhekk, iva jew le? Wolfgang, inti għal darbohra. Jiena naħseb li l-ħidma ta' trojka hija mamra biex taqdi l wol tagħha. U m'għandniex dubji hawnhekk. It-trojka ġiet mitluba. biex tinvolvi ruha fil-fond ta' salvataġġ, skont il-fond ta' salvataġġ u produċi rapporti u tagħmel taħdiet mal-gvernijiet tal-istati membri involuti u jiena naħseb li trojka dan qed tagħmlu mod eċċellenti. It-tieni l-impressjoni tiegħi hija li din il-linja ta' politika qed tirnexxi aħna Avanzajna ħafna fil-żewġ pajjiżi li jinsabu taħdan il-programm bħalissa l-Portugal u l-Irlanda. L-Irlanda qed terġa' tidħol fissu u l-Portugal waslet biex tagħmel dan. Għandna problema speċifika bil-Greċja li qed iddejjaqna iżda kif qed nhar il-ġimgħa fil-Parlament Ġermaniż jiena qed xi tikseb diġà il-Greċja u aħna Rajna li nistgħu naħdmu flimkien u rajna kemm huma profondi l-problemi fil-Greċja issa. Forsi hawnhekk is-sottovalutajnihom il-problemi u dak li għandha x'tagħmel il-Greċja minħabba il-kundizzjonijiet fl-Unjoni Monetarja dawn jinvolvu ħafna sagrifiċċji u sforzi interni u għalhekk il-dibattitu tagħna f'dawn l ġimgħat kien li naħdmu ma' trojka u b'mod partikolari ma' l-IMF permezz ta' taħdidiet intensivi iżda jiena naħseb illi il-Greċja misja fi triq it-tajba u jekk tkompli sejra bl-isforzi tagħha u tagħmel dan b'mod konsistenti hija ser tirnexxi wkoll u bl-istati membri l-oħra diġa rajna illi dan kien il-każ. Fil-rigward ta' Spanja, situazzjoni hija waħda speċjali u jina naħseb illi li l mill-problemi speċjali fis settur bankarju illi għalihom għanna soluzzjoni hija qed tissofri minħabba il-problemi fil-pajjiżi l-oħra u m'għandix problemi speċifiċi tagħha. Ministru. It's going to be in Portuguese. <laughs> Thank you. Thank you, uh, ehm, entiendo o que disse, mas uh, o... Jina qed nifhem dak li qed tgħid inti, iżda il-qat f'ċertu pajjiżi laħaq il-livell ta' 50% fost ċertu fost iż-żgħażagħ. U dan għandu ħafna konsegwenzi Iż-żewġ ekonomiji ser li huma rappreżentati hawnhekk ser jikbru binqas minn fil-mija. Din il-ħaġa tittinbidel fl-Ewropa tal-ġejjeni. Iva dan huwa l-każ. Iżda il-kwistjoni hawnhekk hija x'inhu l-kawża u x'inhu l-effett. Ma naħsibx li aħna ma naqblux hawnhekk dwar il-kawża u l-effett, it-twemmin tagħna huwa illi tkabbir sostenibbli nistgħu niksbuh biss bil-mod ta' kif jiena et fil-bidu, diġà mill-bidu net. U jekk dan jiġri fl-Ispanja, naraw l-affarijiet jistgħu jirnexxu nafx qed jiġri fil-gwar tal-qat fost iż-żgħażagħ. U aħna qegħdin naraw x'nippruvaw nagħmlu biex nagħtu soluzzjoni Ewropea lil din il-problema. Issa għall-alde. L-Onorevoli Klintz. Grazzi. L-ewwel net mistoqsija lill-Ministru Xojble. L-Ewropa hija unjoni ta' valuri u din tfisser illi l-istati u l-individwi jridu jitrattaw lil xulxin b'rispett. Jiena naħseb illi fl modi aħna ħdimna kontra dan. Jekk taraw il-gazzetti il-kbar li qegħdin jitkellmu dwar il-Greċja illi fallit u l-kawża għal problemi fil-Parlament Ġermaniż sal-livell iktar għoli u jina ma naħsibx li dan huwa ġust u ma naħsibx illi din hija komunikazzjoni tajba li qed nibatu lill-ċittadini l-gvernijiet. Jina nishti illi għawnek nara titjib żewġ punti l-ministru franċis il-xirim il-ġdid tad-dejn iż-żona euro qed eh, tissuġġerixxi dan lill Greċja, l-ispekulazzjoni bdiet meta dan il-programm ġie mressa u għalhekk dan il-programm jista' jirnexxi dwar l-Unjoni Politika kien diġà ċar mill-bidunet illi l-euro ma tistax tirnexxi wis probabbli sakemm ma żona euro ma ssirx Unjoni Politika Inti dan semmejtu. Hemm min qed jappella solidarjetà l-ewwel imbagħad ikun hemm din il-bidla lejn Unjoni Politika. Hemm min qed jitlob bil-kontra Unjoni Politika imbagħad solidarjetà. X'taħseb dwar dan? X'in il-fema tiegħek hawnhekk? Ser ikolli naqsam il-ħin. Forsi tirrispondi inti Wolfgang l-ewwel minuta u nofs biex ikollna ħin għat-tieni mistoqsija. Jiena ser nħalli ħafna mill-ħin għal-Pier. Sur Klins, sentejnu nafsilu jiena qed lill parlament Ġermaniż illi aħna rridu nirrispettaw il-talbiet li hemm fil-konfront tal-persuni fil-Greċja jiena naf illi meta ikun hemm protesti fil-Greċja hemm min jasaġera l-affarijiet U aħna nsofru minħabba dan rajt Grigi illi jilbsu dawn l-uniformijiet tan nazi Imma il-Grigi ringrazzjawni wkoll. Il-gvernijiet irridu jkunu responsabbli hawnhekk u jgħidu x'inhu possibbli. ma l-elit fil-Greċja illi fallew fl moddi Imma ħna ma nista' nagħmlu xejn dwar dan issa. Dwar ix-xiri mill-ġdid tad-dejn li għadu kemm beda jiena naħseb illi dan jiddependi fuq ir-rieda tal-awtoritajiet Griegi u kemm hu tajjeb il-parir tagħhom hawnhekk u l-entitajiet illi indirizzaw id-dejn virtwali u jbieħu 30% tal-oriġinali. Din hija mħatra illi tħallna liha flimkien is-Sinjura Lagard kienet hemmhekk il-ġimgħa u jiena kelli taħdidiet magħha u hija kienet tidher pjuttost ottimista dwar kif qed jaħdmu l-affarijiet. Irridu naġlu iktar għandna sa 13 ta' Diċembru sabiex niddeċiedu dwar il-pagament. Iżda jiena naħseb li aħna konna realistiċi ħafna fil-kontabilità tagħna il-President ta' Franza qed jitkellem dwar is-solidarjetà fl-integrazzjoni mingħajr restrizzjonijiet politiċi imma l-għan għandek għandu jkun dak ta' solidarjetà. Jiena rrit trattat tal-Kostituzzjoni meta dan għadda mir-referendum iżda aħna unek neħtieġu is-solidarjetà sabiex navvanzaw. Hemm xi persuni illi jridu iċ-ċertezza wkoll. Iżda rridu naħdmu dwar dawn l-affarijiet flimkien. Jiena ma naħsibx li l-aġenda Franċiża hija differenti minn dik Ewropea. L-ewwel net irridu nindirizzaw id-dejn mhijiex politika laxka min-naħa ta' Franza illi qed Tipprova tara x'inhu l-ġejjieni tal-Unjoni. Aħna rridu s-solidità u s-solidarjetà. Grazzi tassew kellek din it-twissija ta' 30 sekonda nixilek tlaħħa issa l-onervoli case Swinburne mill-ECR. Grazzi, Signora President. Sir, nindirizza lill ministru Franċis, jekk tippermettili. F'diskors Missur Christian Neuer f'Tokio dal-ħodu huwa għal illi kien fidejn gvernijiet tal zona euro illi tejbu l-finanzi pubbliċi u jużaw riformi strutturali sabiex l-ekonomiji jisiru aktar kompetittivi huwa eh, jemmen li jistaw jisiru ħafna aktar affarijiet. Inti fl-introduzzjoni tiegħek illi t tixtieq naqqas id-deficit strutturali iżda minħabba il-femid differenti il-femi differenti tal-mesċeja, ewlenin u intom Taħseb illi aħna għanna bżon ta' riformi għal kompetitività fuq medda twila ta' żmien sabiex nattiraw investituri globali. Din il-mistoqsija għandha x'taqsam ma' Franza għal ħra hawnhekk. L-ekonomija Franċiża hija b'saħħitha, hija solida, għandha hija ekonomija diversifikata fiha kwalifiki tajbin u riċerka tajba iżda dwar il-kompetittività qegħdin naraw illi ma jingħadx ftit 10% ta' dejn il-livell pubbliku, il-livell ta' dejn pubbliku u l-livell ta' dejn kummerċali 70 miljun l-element ta' ristruttura industrijali u kol hawnhekk. Aħna rridu nindirizzaw dawn il-problemi kollha sabiex ikonna rkupru tad-dejn tad-dejn pubbliku. Irridu ntejbu l-operatus produttiv, irridu l-kuprar f'termini soċjali u kol. id-dejn li narġaw niksbu l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea u fil-żona euro u fl-aħħar net il-kompetittività. In-nies qegħdin jitolbu riformi strutturali u fi Franza aħna ddeċidejna li dawn implementawhom għaliex apparti il-kreditu tat-taxxa illi semma għandna 35 miżura eh, ta' riforma biex aħna ntejbu l-kompetittività, stabbiltà fiskali, l-modernizzar tal-amministrazzjoni, is-semplifikar tal-rabtiet tagħna, relazzjonijiet tagħna man negozji, l-intejbu r-riċerka u l-innovazzjoni u it-taħriġ. Franza qed tindirizza dan l-ispektrum kollu kemm hu mbagħad hemm riforma tas suq tax-xogħol. Kenna taħdidiet mal-imsieba soċjali sabiex ikollna aktar offerti għax-xogħol hemm wisq impjiegi ta' parsi fi Franza bħalissa. U għalhekk intejbu l-kuntratti li jkollna rkupru industrijali u flessibilità aħjar fl-immaniġġjar tal-ġejjeni. Naħseb illi dawn huma setta miżuri konsistenti ħafna u Franza hija attrajenti ħafna għall-investiment barrani minn għalija li t-tieni fl-Ewropa. U għalhekk aħna maħniex nil-mentaw għawnek. Illum meta naraw il-finanzjar tad dejn tagħna naraw il-rati tal-interess huma baxxi ħafna minħabba il-kwalità tad dejn u l-mod ta' kif aħna qed nindirizzawh. Lan tagħna u aktar aggressiv. Għandu lan illi jiżgura illi fil-ħames snin li ġejjin aħna nkunu nistgħu ntejbu il-livell ta' qatt nindirizzaw id-dejn il-deficit pubbliku bħala parti mill-GDP u ser nibdlu wkoll l-ekonomija Franċiża fil-waqt illi insaħħu il-produzzjoni. Dan huwa ambizzjuż ħafna u ser jihdinna ħafna żmien 2013 mhux ser tkun sena faċli għaliex aħna rridu naqsu id-deficit bi 30 biljun f'perjodu ta' tkabbir bax ħafna, iżda din hija l-istrateġija illi aħna ddeċidejna illi nadottaw u ser nimplementawha. Malaj malaj kej. Iva, segwitu, naħseb illi nafat weġiba, imma għalhekk inti taħseb illi il-credit rating agencies marne xilom jiksbu dak li jridu jiksbu. Waħda minn dawn l-aġenziji konfermat evalwazzjoni publik eh, konfermat waħda minn dawn l-evalwazzjoni imma l ohra żammet ir-rating xi ftit toli missa jom dawn fidejn il-ħodor ġom Paul Gozi. Euh, ma question s'adressera a Monsieur le Ministre. Jien għandi mistoqsija għal Ministru Franċis tal-Ekonomija u l-Finanzi, Sur Moskovici, forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar ir-riforma bankarja. Hekk kif proposta mill-Gvern Franċiż fil ġejjina qarib minn dak li fimtiena. Ta' bilħa dan la bosta proposta ser jitrasa dim il-Kunsill tal-Ministri sal-aħħar ta' din is-sena ir-riforma bankarja e kif proposta li ma naħsibx li f'konformità mal-ħsieb Ewropew dwar l-Unjoni Bankarja u ovvjament e, rridu ġibu f'konformità hawnhekk inti titkellem dwar proġett kbir ta' riforma u li nirranġaw il-settur pubbliku l-finanzi u dan jidher li huwa minnu fi riżoluzzjoni fis-sistema l-ġdida ta' riżoluzzjoni bankarja fi żmien ta' kriżi wkoll fir-rigward tal-sikkar tal-kontrolli u supervizjoni makroprudenzjali. Sawnek tajjeb wis, iżda Ministru, x'ingħidu dwar l-aspetti ewlenin? L-aspetti tiegħu lejn ta' din ir-riforma ġifieri s-separazzjoni stretta bejn l-attivitajiet ta' depożitu ta' kreditu minnaħa u minnaħa l-oħra l-operazzjonijiet ta' swieq. Firda ċara u tonda bejn dawn it-tnejn kellna n-rapport li kien li għamel rakkomandazzjonijiet dan ried illi jillimita l-attivitajiet tas-suq fera separata dik kienet il-proposta iżda l-proposta tagħkom jidher illi tippermettina li aħna nwarbuhom dawn u nintegrawhom u dan huwa f'konformità mal istatus quo. Riski forsi ser idumu iktar u jista' jikkomprometti s-sitwazzjoni sur Moskovic. Eh, Mizju. Mela, fon nota bdejt b'nota pożittiva, però temmejt il-dervin tiegħek nota inqas pożittiva, onorevoli membru, ovvjament aħna rridu nimplementaw il-programm tal-President tagħna fuq attivitajiet spekulattivi, attivitajiet bankarji, separazzjoni bejt nejn, meta niġu riski mill-banek fuq attivitajiet tas-suq dan kunu proporzjonali mal-ħtiġijiet għal finanzjament fl-ekonomija tagħna u sabiex niksbu l-miri tagħna hemm bżonn inżommu ma' rakkomandazzjonijiet li kien tkellimt miegħu anke ftit ġimgħat ilu kellna diskussjonijiet u l-idea li konna ferat għal attivitajiet tas-suq illi ma jkollhomx rabta ma' servizzi tal-klijenti imma ovvjament bżonn niftakru illi ir-rapport fil-opinjoni tagħna għandu immaġni wisawis għaliex jiżolaw attivitajiet tas-suq kompletament. Li rridu aħna hu illi konna xaġ aktar pragmatika li tippermetti nagħmlu distinzjoni bejn spekulazzjoni u dak li huwa utli għall-ekonomija minn naħa l-oħra tkun riforma radikali ħafna, għan saħħu supervizjoni, regolamentazzjoni, xie attivitajiet se jkunu pal high frequency trading, eżempju wieħed, anka spekulazzjoni fuq materja prima u prodotti jemżon niftakru li struttura bankari fi Franza hija waħda speċifika ħafna l-industrija bankari tagħna hija b'saħħitha. Qed nitkellmu fuq mit-telf posta xogħol b'kollox ġif nitkellmu fuq il-mudell ta' bank universali li għandna f'pajjiżna ma ridniex aħna nkissru dal-modell, nerfa responsabilità hawnhekk għaliex dan kien idajifna f'termini ta' kompetizzjoni internazzjonali u rejna li aħna kapaċi nirreżistu kif għamlu oħrajn anka b'mod aħjar u dim il-kriżi finanzjarja. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi aħna ninsabu qrib ħafna l-impenji li adotta l-President ta' Repubblika meta għamel il-kampanja tiegħu Franz Holland tkellimt mal awtoritajiet tal-triq finanzjarju ħadd ma proset vera mhux il partit interessati fuq kollha kienu tant kontenti l proposti għal riformi però nafuk tajjeb ukoll min-naħa l-oħra li persuni oħrajn qalu li maħniex nagħmlu biżejjed, forsi intu qed minnhom. Jiġifieri hemm żewġ naħat tal-munita. Oħrajn qalu li ftit qalu li eżaġrajn, oħrajn qalu ma minniex biżejjed, però għandna bżonn bilanċ. Għandna bżonn riforma ġenwina waħda bbażata fuq konsens u waħda li ma tfarrakx l-istruttura li sissa kienet b'saħħitha mhux ħażin, grazzi. doing your four and a half minutes very well. Tajjeb, samajt marba minn nofs tajjeb ħafna. Naddu issa għal grupp Gwe, Jorgen Krute. Ja, danke, Sharon. Eine Frage. Grazie Hafner Sharon. Mistaqsija li sur xojble, inti semmejt iktar kmini, il-politika ta' trojka li mżon tkun waħda ta' suċċess. Kif tispjega illi dem iktar isanna firda bejn il-fqar u l-onja fis soċjetajiet Ewropej dan u l-qed naraw. Reċentement zort il-Greċja, u stajt nara li l-banek jinsabu taħt aktar u aktar pressjoni minħabba li ċittadini mestar xieħalsu l-kredit tagħhom minħabba politika ta' austerita, tħares lejn il-xandir fil-Ġermanja fl-aħħar ġimgħat u xhur tkellmu dwar politika ta' austerita meta niġu għal politika ta' esportazzjoni fil-Ġermanja titkoll effetti ħsiena. Jiġifieri dawn id-differenzi fl-Unjoni u fih dan l-Istati membri se nagħmlu dwarhom se neħija minti u li ma strumenti tangibli se jkunu utli sabiex noħol u ġejtu u impiegar kullħat. Kwet iżom f'moħħu koll il-Ġermanja u pajjiżi oħrajn. Fl-Unjoni Ewropea rridu jaqtaw mill-budget. Dan ħajħalli konsegwenzi fuq tkabiru x-xogħol. Tret mistoqsija iċ-ċittadini qed jaċċeddaw politika Ewropea kif se nsaħħu l-fiduċja fost iċ-ċittadini meta qed isom f'moħħu li da ċittadini jinsabu eh, f'sitwazzjoni hekk imwera llum ir die, Antwort auf die letzte Frage ergibt sich ein. Il-risposta l aħħar mistoqsija tiegħek hija din qed nagħmlu l-mutana. Aħna nħarsu lejn rabtiet, ovvjament int għandek opinjoni differenti, ma qed nippruvaw nippreżentaw l-affarijiet bl-aktar mod ċar. Ma tistax tajt li għal kull problema li għandna l-Unjoni Ewropea Eh, għanda xtaħti jew il-gvernijiet jew il-banek, ma tistax tirrepeti dan darba tnejn tlieta. Jiena wkoll nipprova nagħmel l-affarijiet ċari għandna problemi ma' ċertu forzi politiċi fil-Ġermanja b'dan imma jiena dejjem nagħmilha ċara jekk int trejt tkabbir dejjem ma tistax tikseb dan billi kollok iktar dejn pubbliku jew li id-dura l ekonomija internazzjonali jekk tħares lejn l-istudji kollha li saru jekk trid tkabbir sostenibbli ma jistax ikollok iktar dejn. Nar il-ġemma li għaddit kena prezentazzjoni tal-ftejn politiku tagħna fiħdan il-grupp Eurof u dim il-Bundestag u jien għamilt komment dwar l-ekonomija nazzjonali Griega u għadna li huma għandhom bżonn jgħaddu minn proċess ta' trasformazzjoni ma rax sar 20 sena ilu ta' Varsavja, sistema li kellhom hemmhekk. Danu qed nistennuhom jagħmlu għal darbohra. M'hemmx pakketta maġika hawnhekk wieħed ma jridx illudi ruħu. Inti tkellem dwar diverġenzi fis-soċjetà tagħna, il-firda bejn il-fqar u l-onja, ħafna statistika dwar dan. Il-Gvern tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja eh, jgħid li ir-raġuni prinċipali hija il-tibdil aċċelerat minħabba l-globalizzazzjoni kenna tibdil fil-komunikazzjoni moderna. ħafna wabar but ma dan jek tħares lejn is-suq tax-xogħol, kif dan is-suq inbidel, kif qiegħed jinbidel, U għet jistajar il meta niġu għall-impiegi hemm il-kompetizzjoni u qed nikkompetu mal pjata tad-dinja. U ovvjament il-pressjoni fuq il-kompetizzjoni tvari minn pajjiż għal ieħor għarraġġar għal l-Bangladesh kollega nitolbok tħares lejn l-industrija tat tessuti fil-Ġermanja kemm marret lura għaxar s ilu għadna li kienet inevitabli, però mhux tort tal-Unjoni Ewropea, mu tort taħat fil-fatt. Dawn huma sfidi u dawn l-sfidi jistgħu jingħelbu biss jekk ikollna politika li tippermettilna li jkollna innovazzjoni reali, innovazzjoni b'saħħitha li tagħmel l-ekonomija tagħna waħda aktar kompetittiva li din id-dinja globalizzata sfortunatament se nkunu qed nitilfu fil-kompetizzjoni. L-unika alternattiva li konna dak li kellna eh, fil-vant l-Ewropa fl-1990. Thank you. Did you want to come back on? Trid eh, terġa' t-intervjeni, Jorgen? Iva. Ma xej fuq miżuri tfunġibli, sur xojble, ma tkellimt eh, ma ċej speċifiku. Forsi għandek raġun, imma xinajdu fuq miżuri tangibli għallum. Nitkellmu fuq taxxi li jizdidżu, pero ma ċejn speċifiku. Mela kollega, jek ti permetti li nirrispondi. Fil-Germania, f'dawn l-aħħar tliet snin, kellna dibattitu li fih kont involut jiena lej l aħħar tal-2009 bitu tal-2010 l-Ministeru tal-Finanzi ġi kritikat minħabba l-intqal li qed nżidu deficit Swiss malajr fil-Ġermanja u dan joħloq il-kabir. Kollegi mill-Istati Uniti, mill kummissjoni fil-fatt kienu mħasba, nkwetati. Però jekk inti tħares lejn l-investigazzjonijiet internazzjonali kollha u qed jista' jara il-dem kollha jaqblu qalu jgħidu li aħna qegħdin nilqu l-obligi tal-leġislatura sekundarja fl-Unjoni għanna l-OECD, rapport tal-OECD, għanna rapporti oħrajn li indikaw b'moċċar illi edin fuq il-miri. Jek tħares lejn il-domanda domestika fil-Ġermanja din żdiedet u dan għenna niksbulura fiduċa l-aħħar rapport tal-OECD jitkellem dwar problemi fuq tkabbir dajjef u primarjament dan minħabba nuqqas ta' fiduċa dawn it-tip ta' deficits ma jistawx ikunu sostenibli. Hemm bżonn li jkollna aktar fiduċa għandna domanda domestika fil-Ġermanja grazzi għal fatt li hemm iktar fiduċa. U għal daqstant jiena naħseb illi sena wara xedaw minister tal-Stati Uniti qal illi l-affarijiet għandna nagħmluhom mod iktar Ġermaniż, pereżempju. Hemm marru l l-PP, is sur Langen, ik joġbok. Anki x-mexmi. Grazzi. Grazzi li żewġ ministri tal-li naqdu ma nallum għal prezentazzjoniet ċari tagħhom dwar eh, xenarju se jkun fil-ġejjini fuq iż-żona euro, l-problemi fiż-żona euro u anka l-problemi fis-suq finanzjarji. Issa, irridu naraw hemm bżonn niblu r rotta fiż-żona euro. Is-sur Xojblet kellem fuq di problema wkoll il-Ministru Franċiż irid imur ukoll lil minn dan. Jixtieq jibdel l-skadenzi. Issa mistoqsija żewġ ministri. L-ewwel lill-Ministru Franċiż. Inti għadt illi tixtieq iżżid il-kontroll demokratiku f'sun euro eh, eh, eh, assigurazzjoni soċjali dan ifisser tibdil fit-trattati Għanna opportunità realistika fl-opinjoni kien nagħmlu dan issa l-Ministru Ġermaniż inti għad li hemm kwistjonijiet legali li bżonn niċċaraw fuq l-Unjoni Bankarja, speċjalment jekk inħarsu lejn ir-rwol tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro u r-rwol tal-ECB kif ukoll ta' trattati. 126 paragrafu 6 u kol għanna kwistjoni li għemżon t-salva u kif nistaw namlu dan? Oui, je, crois beaucoup. Euh, iva. Naħseb li għanna bżon iktar kontrol demokratiku f żon euro. Sninilu meta kont ministru l-affarijiet Ewropej, kelli l-opportunità nattendi numru ta' Konsilja Ewropej, Konsilja l-affarijiet Barranin, għattajt ħafna snin hawnhekk fil-Parlament Ewropew ukoll fl sizzjoni Ewropej. U issa ninsab eh, nattendi il-Kunsill Ekofin. Is-sitwazzjoni ma tibiet hemm ħafna affarijiet iktar komplikati issa hemm divergenzi akbar bejn l-istati membri u l-affarijiet isiru iktar tekniċi, ġifri l-affarijiet mhux qed jagħmlu kif suppost ħarsu lejn l-Eurogroup huma suppost ikollhom setat inkredibbli. Però biex nkunu ċari, m'għandniex il-mekkaniżmi li għandna bżonn illi tassew jgħinuna nisfruttaw is-saħħa tagħna. Tipprova issolvi problema tqatta jomejn fuq għaw għal daqstan tan niblu l-affarijiet fiż-żona euro. U għal daqstan naħseb il-Parlament Ewropew għandu jsib mod differenti kif jaħdem sabiex jipprova is-segwi dal-proċess għal daqstant il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rol x'jaqdu f'dal-proċess ukoll. Issa bla dubju wkoll hemm bżonn tibdil fit-trattat. Hawnhekk qed nitkellem bħala Ewropew, bħala ċittadin u anke bħala Ministru tal-Finanzi na minix kontra tibdil fit-trattati, ma dan ma nħoss li dan huwa l-ewwel pass li għandna nieħdu. Hemm kwistjoni toħra li hemm bżonn insolvu. Hemm bżonn l lajn l-elezzjonijiet fil-2014 u għal darba oħra nitkellem bħala ċittadin. Din hija kwistjoni hemm kwistjoni ta' solidarjetà, kwistjoni ta' rabta bejn il-kontroll demokratiku u ktar fiduċa fi Ewro, euro u dawn ma' kwistjoni kien nazolvu l-ewwel imbagħad nistgħu ngħaddu tibdil fit-trattati u jiena minix kontra dan. E kollegi Langen, wir haben in der Sur Langen fl-aħħar seduta tal-Konsil tal-Ekofin tlabna li s-servizzi legali tal kummissjoni sabiex joħorġu bi studju dwar kif nistgħu insolvu l-problema permezz ta' tibdil fil-trattat, speċjalment artiklu 126 paragrafu 6 tal-rol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Din kwistjoni li diffiċli ħafna solvija. Il-kollega mill-Iżvezja ressaq din it-talba u qal illi hemm bżonn ninfasslu abbozz ta' emenda. Però sforzata l abbozz ma wasalx. Sodisfat bil-risposta? Iva, mistoqsija oħra lill ministru Franċiż tid-darba. Reċiproċità tal-dejn dan jinkludi l-Eurobonds ukoll? Għali, wi, Euh, oui, je, pense en effet que. Eva. Nasa li Franza hija favur flus ta' Eurobonds tinħaġa li tkellimna dwar fil-kampanja tagħna nafu li għall-numru ta' imsieħba tagħna dinija. Kwistjoni importanti ma naħseb nistgħu naqblu li fl-aħħar tal-proċess fl-aħħar net qabel nipermettu tibdil istituzzjonali nistgħu nagħmlu dan ukoll. U din hija pożizzjoni li jiena niddefendi għandna bżonn solidarjetà u integrazzjoni. U dan huma żewġ affarijiet li mxejt jitfid. Grazzi ħafna għall-essenti is-Sur Simon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, der Europäische Rat hat die Etablierung. Grazie, Hafna. Il-Konsill Ewropew tkellem fuq il reputazzjoni tal-banek permezz tal-ISM. Hemm kondizzjoni hawnhekk illi toħroġ minn dak li sur xojble xaġa li għandha tifsira ġdida lija. Aħna rridu nkunu nafu l-kaperazzjoni tal-rebta tal-banek permezz ta' jessem x'tinvolvi fil-prattika. Aħna rridu niżguraw li din ma tkun xi ħaġa li ġejja minn minna ħalla sittaxxa. L-unika fondi illi għandhom jużaw l-Ewropej hawnhekk. M'għandhomx ikunu li nużaw il-flus ta' minna ħalla sittaxxa, però tal kien innifisom. il-banek għandhom ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu dan u minnaħa għandna Guarantee for depositi u dawn hawnhekk il-Kummissjoni hija responsabbli hemm bżonn illi niżguraw illi dan ikun separat mill-flus li ħallas minħallas it-taxxa u dan eskludejnieh propju qabel ma qabel ma binna li konna f'iktar informazzjoni mill komissjoni Għal diversi xhur però hawnhekk tal-qasam ma sar xejn. It-tieni kwestjoni l-fond ta' rikapitulazzjoni din ħaġa li l-Kommissjoni semmi diġa propju li dan jista' ikun inkluż wieħed punt disa' fil-mija. Imbagħad 77 biljun euro. Issa, il-kriżi tal-lum, nħarsu t rekapitalizzazzjoni tal-banek, it-total il-jammont tal-iktar minn doppju ta' tal-ammont semmejt. Minn it-tajt il-dawn mhux biżejjed għal-daqstandu mistoqsija hi, jekk irridu naġixxu b'mod għaqli fajn minn ħalla sittaxa, kif issa nistgħu niksbu dan u nilqu l-miri illi stabilixxejna fil-passat pala leġislatur speċjalment fuq garanzija fuq depositi. Sabiex il jintużaw flus mill-jessem u mux minn fondi ta' minna ħalla 16. Naħseb li l-Wolfgang kienet il-mistoqsija u xle li t-nej. Mela għandkom minuta kull wieħed tajt il-President. Mela. Xtaqt najt li Sur Simon illi irridu nadottaw il-miżuri kollha illi ħarsu lejn regolamentazzjoni tas settur finanzjarju ma rridux indajfu l-leġizlazzjoni issa mill-kriżi bankarja u kwistjoni ta' swieq finanzjarji tal-imna ħafna ma kienieċ responsabilità tiegħi dak iż-żmien. I iva, iva, Sir Steinbrook kien ministru dak iż-żmien. Jiena kont responsabbli għal qasam ieħor dak iż-żmien. Imma f'Basel tlieta ħaresna lejn kwistjonijiet globali, kompetittività globali u istituzzjonijiet finanzjarji u banek jistawx jaqdu r-wol tagħhom meta niġu għall-iżvilupp ekonomiku wkoll. Bażil tlieta se jgħaddi minn tibdil propju din is-sena u bekk ikonna tassew sorveljanza balkanja nittamaw li nikonkludu dawn issa mhix ħaġa f'dej kunsil u rridu nħarsu wkoll lejn x'jista' jagħmlu l-banek f'dan iż-żmien. Jiena naf tajjeb li inti intom kontra CRD erba fil-Ġermanja. Għanna leġislazzjoni f'dan qasam u dan mu xejn apparagunat ma dak li hemm bżonn. Però dan huwa li rnexxejna niksbu fi żmien allokat. Issa, fuq garanzi fuq depositi għanna skema nazzjonali li hija differenti ħafna. Jekk tħares lejn is-sitwazzjoni tissa, jekk trid l-ġibsta eh, fil-garanziji fil-skemi Ewropej, ma nasibx li ma li għandek tistaqsi l-mistoqsija jekk ċittadin Ewropew u x'favur leġiżlazzjoni Ewropea li tista' tispiċċa b'risposta differenti. Ma tantx għandi ħin ma' Sur Moskovici tixtieq risposta ċaħat kollega minn eh, mistoqsija. Le, le, le. Nixtieq biss risposta fil-qosor. Je réponds très rapidement alors. Mela, naġġan fil-risposta tiegħi mela. Kull ma xtaqt ngħid huwa minnu li se fejn mux samana aħna stabilejna rabta bejn is-supervizjoni bankarja u l-rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek. Parti mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew Aħari bħalma tafu. Fimna li din jista' jwassal għal problemi, ridna konna approċċ pragmatiku u għalhekk irrid niżguraw li li SM ikun hemm biex jappoġġana. L-Unjoni Bankarja mhix biss supervizjoni bankarja għandha Eh, isa trittiku, rritu kunem rizoluzzjoni, rritu kunem regoli fisseħ, u rritu kunem garanzija fuq depozitu. Hemm negozjoti għaddejjin bħalissa jiena favur li nigarantixxu eh, li garanziji fuq id-depożitu, il-Konsill qed jagħmel xogħol fuq is-CRD erba b'mod partikolari ma nemmen li rridu nkunu iktar ambizzjużi fuq dan. Il-President, issa nimxu l-qudiem, issa fisem PPE Danuta Hubner. Grazzi, President. Jiena nixtieq nistaqsel il-Ministru Xojble fuq il-Stati membri eh, fuq l-SSM li mhumiex parti mid żona euro. Kien hemm modifikazzjoni biex dawn l-istati li jixtiequ jissieħbu fiħdan żona euro ikollhom il-possibilità li jagħmlu dan. Iżda s'issa ma solvejniex il-backstop waħdini għal dawn il-pajjiżi Dem kwistjoni ta' superviżuri li jkollhom konsegwenzi fiskali. Għażla tista' tkun li fiħdan li jessem niftħu l-parti tar rekapitalizzazzjoni tal-banek u niftħuha wkoll għal dawk il-stati membri li mhux parti miż-żona euro. Dan għandhom il-kontribut ovvjament li jistgħu jagħtu, imma ovvjament dan jirrikjedi il-bidla fit trattati u l donatu ħarsa lejn xem fl-emendi nħarsu lejn l-IFSM fuq il-facilità tal-Balance of Payments għal dawn il-pajizi li mux parti mid-zona euro fejn memx rikapitalizzazzjoni tal-banek u nżidu dan l-aspett bħala tip ta' intervent dan il-Balance of Payments. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi lejk kif tħares lejn dan il-backstop fiskali għal dawn l-istati membri li mhux parti miż-żona euro. Zunächst einmal, Frau Hübner. Grazie ħafna, Signora Hübner. L-ewwel net. Mhux kulħadd toġbu din imma u minnu li supervizjoni bankarja ma toħloqx sitwazzjoni fejn kull bank jista' jiġi rrakapitalizzat permezz tal-ISM xorta jirrikjedi applikazzjoni mill-Istati membri u anke ikun hemm programm ta' ġustament li jiġi approvat minn stat membru għal ieħor, xotta hemm il-kondizzjonalità hemmhekk. U għalhekk għal dawk il-pajjiżi li mhux parti miż-żona euro tippruvaw niksbu ftejm kif kifet. U ġala darba jkollna dan il ftehim imbagħad ikun fidejn l-istati membri li mhux parti miż-żona euro li jiddeċiedu meta tassaw irridu jkunu involuti jew le fil-parti mill-fond jew blima mod irridu jkunu involuti. Irridu nistabilixxu kif wieħed jista' jkun membru tal-ISM imma ma jkunx parti miż-żona euro. Biex nagħmlu dan ħanatu ħarsa mill-qrib li din il-kwistjoni irridu naraw il- xogħol tal-mekkaniżmu għaliex huwa tali li rridu jkun hemm eh, MOU li jiġi maqbul u mbagħad hemm biss tkun tista' tiddiriġi r-rikapitalizzazzjoni tal-banek. Il-President, xtaqt titkellem darba boħra fuq dan, Danuta? Titressa mistoqsija l-Sur Moskovici? Le? Mela, il-mistoqsija li jmiss tiġi mill-Onorevoli Diego Feo għal PPE. Grazzi, ħafna, President. Grazzi Sharon. Jien għandi mistoqsija li żewġ ministri, għalek nżomma fil-qosor. Palma tafu, reċentament kien hemm bidla fil kundizzjonijiet għal Greċa. Jien nixtieq inkun naf x'opinjoni għandkom fuq il-possibilità li jkun hemm il kundizzjonalitajiet ġodda li ġew stabiliti għal Greċja biex ikun hemm l-imax, il-maturities, dawn taħsbu li jistgħu jiġu indirizzati għal stati membri oħrajn li qegħdin jifaċċaw problemi u qegħdin taħt programmi ta' trojka, pereżempju l-Portugal? Ich würde Portugal nicht raten. Jiena minix tal-parir li l-Portugal jimxu f'din id-direzzjoni nevita li namlu paragun mal-Greċa kiku kont fis situazzjoni ta' pajisi ieħor fi zona euro għaliex il-kas tal-Greċja huwa uniku u għalhekk l-Irlanda u lanqas il-Portugal ma resqu dill-idea lili. It-tieni nett ir-rati għal krediti bilaterali għal Greċja nżammu f'livell aktar baxx memx programmi ta' kreditu bħal dawn l-Irlanda u l-Portugal u għalhekk memx possibilità ta' trasferiment. Fil-fond ta' stabilizzazzjoni barra minn hekk aħna ħejjejna għal 10 snin b'najr rati ta' imax għal Greċja għal krediti tal-ISF u jkun sinjal verament diżappuntanti kie l-pajjiżi l-oħra kellhom misegwu f'dan ir-rigward u għalhekk ma nixtieqx li pajjiżi oħrajn jimxu f'din id-direzzjoni iktar. Sur Muskovici, jiena ngħid kważi l-istess affarijiet fir-rigward il-Greċja għal darbuħra nifirħilhom naħseb li ksibna punt tajjeb il-qoddim fl-andament tal-negozjati mal-Greċja, naf li kien hemm diffikultajiet, u zammina wkoll l-integrità tal-euro. Xaġ importanti ħafna lina din. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-ftehim huwa ftehim solidu, dejjemi, tajjeb, fih ħafna affarijiet u barra minn hekk iddaħlu impenni anke għal futur. Għalhekk dan huwa punt importanti d ftejm wasal f'moment f'waqtu il-ġimgħa li għaddiet ħa ċertu żmien kien laborjuż ħafna, ħadenna ħafna ħin minħabba l-komplessitajiet ta' xi parti mill-kontenut u għaliex kulħadd kellu rekwiżiti b'saħħithom biex bekk naslu għal programm dejjemi b'saħħtu. Kenna kwistjonijiet ta' finanzjamenti għal programm per eżempju u anke approċċ għaddejn sas-sena 2020 u wara. Jina għandi ħafna tama li wara l-operazzjonijiet ta' xiri mill-ġdid tal-dejn li naħseb li ma tantx nobsor li ser jiġri huwa ġebla ta' xewka ta' bħala proċess u jeħtiġinna li nieħdu f'żejjed ħin biex nindirizzaw il-kwistjonijiet biex il-Greċja jkun jistgħu jilħqu mal-impinji. Fir-rigward Portugallu l-Irlanda, bħalma qal sur Xojble ma naħsibx li s-sitwazzjoni hija l-istess u personalment ma nemminx li wieħed għandu jikkopja soluzzjoni li ġiet allokata għal Greċja Għall-Irlanda u l-Portugal il-pjan huwa wieħed li qed jiġi implementat kif ġi pjanat possibilità li jerġa' jkun hemm ritorn għas-suq. Kuntest kompletament differenti meta mqabbel ma' dak tal-Greċja huwa xi ħaġa li dawn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jiksbu. Grazzi l-kollega Portugiż. Feo. Grazzi, jiena Eh, nappoġġa dak li jagħmlu l kollegi fiqsem il-Portugal, naħseb li xaġa tajba li ntemmu l-programm, imma xi tħeġġiġ tagħti lil eh, gvern Portugiż f'dan ir-rigward. Biex intenni, naħseb li l-isforzi li twettqu u bil-programmi li ressaqna l-dan il-pajis, aħna nappoġġaw il-programm tal-gvern Portugiż naqbel ma' Sur Muskovici propju fuq dan il-punt. Naħseb li t tweġiba hija li żommu mal-pass li ħattu għal dan ix-xogħol ta' sibi tajt il-President iżda xorta tiqpassus il-kwistjoni tal-rati tal-imax f'opinjoni tiegħi tajt il-President. Issa Sur Mangok. Grazzi, Signora President. Hemm ħafna federalisti fil-Kamra magħna u għal federalisti l-istadju li jmiss għal binja tal-Ewropa hija stadju kif inkludu disċiplina budgetarja fl-Istati membri. Iżda hija wkoll kwistjoni tal-kapaċità budgetarja fuq il-livell Ewropew fl-entitajiet federali kollha u dan id-dokument qiegħed jitressaq il-qoddim kemm jista' jkun għaliex jekk lejn il-proposti ta' Sur Van Rompuy fir-roadmap eh, temporanju u l-blueprint tal-Kummissjoni u anke r-rapport ta' Sinjura Tyson li għadda mill-Parlament milux hemm din l-idea li għandek bżonn kapaċità budgetarja biex tkun tista' tindirizza xoks eh, asimetriċi Umbat smajna u kol minn antissur Moskovici li tkun tista tagħmel politiki antiċikliċi. Nafu li hemm differenzi żgħar dwar l-użu tal-kapaċità budgetarja jekkux għal raġunijiet antiċikliċi jew proċikliċi iżda il-problema fal-qalb ħafna min-nies f'din il-kamra huwa kif nistgħu jiksbu din il-kapaċità budgetarja. Il-koll nafu li diskussjonijiet għaddejjin fuq id-bassir finanzjarju ma ibsin ħafna, f'ħafna każijiet il-pajjiżi ma jridux jżidu l-kontribut tagħhom lill budget Ewropew u għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija liż-żewġ ministri. Il-Ministru Franċiż indirizza parzjalment din imma s-Sur Xojble x'taħseb kif nistgħu nżidu r-riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea biex kun nistgħu nagħmlu tajja għal din kapaċità budgetarja? Strumenti qed taħsbu dwarhom, taxxi jew self. Jekk irridu mmorru lil in mill-loġika tal fejn kulħadd jaħdem ar rasu, taqbel ma' din kemm irridu jdaħlu u kemm irridu jagħtu? Taqbel ma' miegħu dan approċċ? Äh, Il-Ministru Ġermanis, Sur Xojbla. Din hija mistoqsija li ma tistax taqbad u twġiba ta' kafkaf għaliex parti kbira il-Gvern Federali u jiena naqbel mal-approċċ li semmejt iżda jeħtieġ li kunem emendi trattat, risorsi propri, eccetera, taxxa il rekwiżit titlob li jkun hemm bidla fit-trattati. Mbagħad viżavi l-żona euro irridu naraw kif ħajn nimxu b'istituzzjonijiet li jkun fihom 27 stat membru. Nistgħu insaħħu pereżempju r-rwol tal-Parlament fejn l-istati membri membri l-istati membri konċernati jkunu dawk li kollhom diffikultajiet f'pajjiżhom u mhux li 27 stat membru kollha. Il-pajjiżi affettwati dejjem ħajkunu involuti fit-taħid ta' deċiżjonijiet, iżda jiena ma naħsibx li jkun effettiv li jkollna finanzjamenti bħal dawn għal dawk l-istati membri konċernati wieħed wieħed. U minħabba taħdidiet vegetari anke fuq il-tbassir finanzjarju fuq l-MFF, il-qafas finanzjarju multianwali, rridu nkunu b'sebajnejn li ma nmorrux eh, lilin u nissottovalutaw il-periklu morali. Ma nistawx nżommu pressjoni għall-użu ristret tal-budget għaliex inkella ma nkunux nistaw nikkonvinċu lin-nies dwar l-importanza tal-istituzzjonijiet Ewropej għanna bżon tip iva dan rajnieh mit-taħdidiet bejn il-kapijiet ta' statu ta' gvern f'dawn l-aħħar ġimgħa ġimagħtejn. Palma et jiena indirizzajt dan parzjalment fil-introduzzjoni tiegħi għat li jiena favur li żona euro jkollu budget autonomu jgħid il-Ministru Franċiż dan għandu jkun parzjalment antiċikliku iżda jkun ibbażat fuq ir-riżorsi propri. Iżda b'mod immedjat hemm l-FTT it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji biex naslu mbagħad għal komparazzjoni msaħħa bejn min tal-inqas 11 istat membru. Imbagħad ikun hemm xi tip ta' tassazzjoni għal kumpaniji li forsi nistgħu nqisuha. Fl-aħħar naqbel ma' l-idea li jkollna kontroll demokratiku speċifiku għal żona euro. Ma rridux noħolqu Parlament Ewropew ieħor hawnhekk, imma pereżempju jista' jkun hemm kumitat fih il-Parlament Ewropew li indirizza dawn l-affarijiet. Din hija parti mid-diskussjoni demokratika sal-2014. Iżda dan il-Parlament għandu kumitati li jindirizzaw kwistjonijiet interni, per eżempju arranġamenti ta' zona euro vis-a-vis il-Kunsill. Forsi nistgħu nindirizzaw kumitat li ħares biss il-kwistjonijiet ta' zona euro min jaf. Issa fisem il-PPE Guna Hockmark. Grazzi, Signora President, grazzi l-Ministri mistiedna tagħna llum. Naf li ħafna mid-diskussjonijiet saħħu fuq il-kompetitività Ewropea u stabilità Ewropea li wasluna diskussjoni mbagħad fuq il-pajjiżi żona euro u barra mid-żona euro, vantaġġi u l-iżvantaġġi. Jiena daqsxejn saħħab dwar dan għax il-saħħa tal-Unjoni Ewropea hija l-Unjoni Ewropea stess u hemm riskju kbir ta' frammentazzjoni tas suq intern u s-swieq finanzjarji. Barra minn hekk dan iwassal għal frammentazzjoni tas supervizjoni u nixtieq nisma' mingħand il-mistiedna tagħna dwar kif tħarsu lejn dawn ir-riski u l-konsegwenzi ta' dan. U s-ser tagħmlu biex tevitaw dan. Per eżempju, tipproponu bidla ta' trattati li tippermetti l kulħadd jieħu sem fi strutturi Iżda t-tieni, imbagħad fir-rigward il-kompetizzjoni nistaqsi dwar l-istituzzjonijiet u min ikun parti mid-daħtidiet u min le. X'ser nagħmlu fl-Unjoni Ewropea llum? X'hemm bżonn? X'inhu meħtieġ biex jippermettu l governanza tmexxi tkun tista' tmexxi riformi għal kompetittività u l-istabilità li għandna bżonn illum forsi ndur lejn Ministru Franċiż u nistaqsih hemm xi regoli speċjali jew istituzzjoni speċjali meħtieġa Forsi pereżempju iktar regoli stretti dwar l-għajnuna statali u nazzjonalizzazzjoni tal-industri tal-azzar. Naħseb Wolfgang kien kienet mistaqsija l-ewwel lejk mbagħad Pierre. Kif ħanimxu? Jiddeċidi Pierre? Mela Pierre l-ewwel fir rigward in-nazzjonalizzazzjoni tal-industrija tal-azzar, dan diġà tajna tweġiba għalija din il-mistoqsija mis soluzzjoni li għażel li mura leja il li għazlet li timxi għalija Franza, aħna irridu nimxu l-qoddim, jekk natu ħarsa lej per eżempju l-armi nukleari, dik ħagħoħra, ma hija ideja Ehm, li ħafna hija l-rinazzjonalizzazzjoni temporanja, xaġa li seħħet fl-Istati Uniti u anke fl-Ewropa. Jekk trid ikollok riżultat intelligenti, tittimxi biex tasal ftejm ma' kumpaniji rridu nħarsu lejn il-fatturi speċifiċi ta' żona euro mbagħad. U din hija l-problema fil-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja għal ġejjieni Aħna ovvjament irridu supervizjoni anke taħt l-ECB, supervizuri nazzjonali u transnazzjonali. Aħna żgurajna li l-awtorità bankarja ta' dik l-entità tiġi rispettata, iżda xinajdu mbagħad tal-pajjiżi li huma barra miż-żona euro għallanijiet tas suq intern. Dawn irdi jaraw li jkunu fuq livell indaqs mal-membri li huma parti miż-żona euro. U naħseb li hekk irridu niksbu Din l-intenzjoni tagħna hekk qed nippruvaw nagħmlu. Barra minn hekk jiena għandel qalbi li l-idea dik l-idea li jkun hemm iktar kooperazzjoni msaħħa mal-pajjiżi ta' zona euro biex ikun hemm integrazzjoni iżda l-Unjoni Ewropea xorta parti minn 27 stat membru ma rridux firda u għalhekk irridu niġdu ħabel wieħed biex dan inkun nistgħu nmexxuh il qoddim Il-Ministru Xöble. Sur Mark. Stadju iktar bikri jena qed diġa li jiena impenjat bisħiħ lejn trattament ġust għal dawk il-membri li huma parti mid-żona euro u dawk li mhumiex. Vizavi li nistabilixxu supervizjoni bankarja. Irridu fora speċifika xir għal dan. Iżda nixtieq ngħid kelmtejn. Jekk ma tridx li jkun hemm differenzi li jkunu akbar bejn 27 stat membru vizavi 17 il-stat membru minn parti mill-żona euro dawk l-10 li mhumiex, titqot attenta li xinkella ħafna jgħidu li jkunu involuti għas supervizjoni bankarja iktar mill-li tara x'ser jiġru mbagħad tiddeċidi wara jekk lax titarekux ħafna minn dawk l-10 li mhux parti minn żona euro irridu xieħdu sem. Irridu nsaħħu l-euro wkoll anke fir rigward il-tkabbir sostenibli u ekonomija sostenibli irridu naqtfu aktar fl-Ewropa lejn integrazzjoni ekonomika u politika. U għalhekk il-munita komuni u l-Unjoni Monetarja titkun parti mit trattati titkun parti minn dawn it-trattati biex tkun involuti fl-euro u li hemm kienet deċiżjoni għaqlija. Ma nafx kif ma ħadniex 10 snin ilu rridu neħduha issa għaliex f'ekonomija globalizzata ma nistawx nimxu l-qoddim bħala Ewropej jekk ma nimxux f'din id-direzzjoni ta' integrazzjoni. Għalhekk ma rridux firda ikbar fis-27 stat membru, mis sfida biss għall 17 stat membru li huma parti minn zona euro manke l 10 pajjiżi l-oħra. Għalhekk nilqaw kwalinkwa pen lejn li nimxu it-fit naħdmu fl-imkien għall-integrazzjoni ta' dan is-suġġett. Grazzi. President, grazzi, nishtiq nirringrazzja l żewġ ministri għal ħin tagħhom. Xtaqna nżommukom aktar imma naf li tridu titilqu għax ma stajniex posponu il-bidu tal-Eurogroup. Jekk nitlob lil membri għodu ftit iktar hawnhekk fadalli l-avviżi tal-President u ma nixtieqx noqgħod ngħid xi tiġri fit-trialogi f'kamra vojta. Nixtieq li jkolli l-opportunità wkoll li nsellem lill-Ministri u għalhekk nitlobkom tieħdu paċenzja għal żewġ minuti tistennu ftit. Okay. Thank you very much. Colleagues, if you, if you could be quiet, I can just... Kollegi, jek jaġobkom. Jek forse tisktu xifti tinandi l-avvizi xintikom biex naġġornakom dwar il-ħidma ta' trilogu. Jek jaġobkom. Toqdux titħattu għonek fil-kamra. Please, I know it's all very exciting, but uh, the sooner we get the announcements done, the sooner we... Naf, il-diskussjoni kienet interessanti imma aħjar neħilsu l-avvizi dwar il-CRD, direttiva u regolamenti kena trilogu politiku nar il-ħamis, kena affarijiet pa likwidita, il-salarju u leverage, leverage ratio, aħna Għedin nistennew żewġ trilogi l-ġimgħa d-dieħla fi Strasburgu it-tlieta u l-ħamis dwar it-tupek l-aħħar trilogu l-14 ta' Novembru kwistjonijiet pendenti dwar ir-rapport Gozes sar bil dwarhom u kellna pakket preliminarju dwar rapport Ferreira li tressa d-dim il-Kamra lingwaġġ ġdid dwar dialogu ekonomiku, l-introduzzjoni ta' qatt delegat, klawżola ta' reviżjoni dwar kif nistgħu nindirizzaw l-investimenti pubbliċi, fannijiet medji tal-budget u kol id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet ta' kapitolu 3. Mod partikolari passi kif nistgħu indaħlu fond ta' fidwar Redemption Fund. Għandna test legali dimna u ser nirċivu il-proposta ta' dikjarazzjoni tal-Kummissjoni u ser nkun qegħdin niddiskutuha nittamaw illi jkollna riżultat sodisfaċenti mill-aktar fis possibbli. Dwar il-Credit Rating Agencies, il-ħakna ftejim fit-trilogu ta' 27 ta' Novembru li solva kwistjonijiet ta' ratings, rotation tal-kalendarju u kompetizzjoni. U issa ser nivvutaw fil-plenarja ta' jannar jew ta' frar dawn kienu l-avviżi ma' nixej obis il-laqa li jmiss il-ħamis 6 ta' Diċembru mid-disa sa' nofsija. Grazzi tassew lil kulħadd.